u anki l-proġett ta' leġizlazzjoni anti-omosessuali. Is-Sur Cashman, pal-awtur, ntik il-kelma. Grazzi tas sur President u jina nitlob l-indulġenza tal-Kamra biex nitilqu nimxu li lim il-point of orders u nimxu għal kwistjoni ta' diskriminazzjoni bħalissa liġi u dim il-Parlament tal-Uganda u, u kullħat qed jgħid da x'għandu x'jaqsam magħna hemm ksur ta' liġi internazzjonali u anki drittijiet tal-bniedem u dan ovvjament interessana. Din il-liġi dan l-abbozz ikolli niformakom dwar xini din il-liġi min huwa omosessuali jista' jiġi mitfuħ il-ħabsa l-omru jew anki mot il-pina tal-mewt. Eh, il ġenituri li ma jċħdux il-tfal tagħhom li jkunu omosessuali jistgħu jintefgħu ikollhom ħafna jħallsu ħafna flus u anki jintefgħu il-ħabs. min ma jammilx ek eh, u jkun jaf wara 24 sija jista' ibati l-istess konsegwenzi min jati uh, eh, ken lil eh, min huwa omosessuali jista' jingħata eh, jiġi uh, mitfuħ il-ħabs għal anka 27 sena. Aħna rridu nħarsu lejn l-dawn in-nies u nipproteġuhom rridu naraw u kol l-attivisti, rridu nħarsu l-dawn l-attivisti li għedin u kol jiprovaw jgħinu li l-omosessuali f'dawn l-Uganda. Għalhekk huwa vitali li l-lum war nofsinhar din il-Kamra aħna ninjuraw il-preġudizzji tagħna u niddefendu l dawk li mantom il ħat biex jiddefendihom. Għalhekk jiena nagħti merba l-istqarrija tal-Kummissjoni il sur De Gus, il-gvernijiet Svediżi, Franċiżi, u anki il-President Obama u il-Viċi President tal-Amministrazzjoni tal tal-Istati Uniti u nħeġġeġ il-Kamra għalhekk biex tagħti importanza kbira lil dan din, din ir-reżoluzzjoni u nitkellmu fissam l-Uganda li bħalissa eh, dawn in-nies mhux qegħdin leħinhom mhux qed jinstema'. Vielen Dank, Herr Kollege Cashman. Grazzi, Sur Cashman. Signora Sharp, għandek il-kelma. Zewċ minuti. Grazzi eżis kollegi fil-Kamra tal-Parlament. Eh, Il-settembru li għadu membru tal-Parlament Ugandiż introduċa eh, abbot anti-omosessuali. Dan jikriminalizza l-omosessualità u twassal għal kastigi bħal wieħed jintefa' il-ħabs jew kella pina tal-mew. Dan ma japplikax biss għal dawn il- allegati kriminali, pero anki jiġu kastigati dawk li jappoġġaw drittijiet tal-bniedem jew l-attivist li jaħdmu fl-Uganda li jappoġġaw l-omosessuali. Dawn huma eh, l-espressjoni tal-kelma, l-espressjoni sesswali hija huma drittijiet fundamentali u universali, mhux biss Ewropej, u għalhekk aħna niċħdu il-pina tal-mewt bħala xaġa sħiħa u nixtiequ nissibu mal-komunità internazzjonali hija konċernata dwar l-NGOs li għandhom xaktarx jikkanċellaw l-attivitajiet tagħhom fl-Uganda. Għalhekk aħna nissibu mal-President Obama u l-Komunità Internazzjonali li talbu biex ma jipprovawx dan l-abbozz u jew japprovaw eh, liġijiet li jistaw eh, joħolqu eh, jipreġudikaw l-omosessualità fl-Uganda. Dank als nächstes ebenfalls für die Verfassung. Grazzi tassew. Minuta is-Sur Tanek l-Ugandizi huma kristjani fej il-valuri kristjani huma qawwijin, l-omosessualità hija legali, kif hija legali fil-pajjiż tal-Uganda kif ukoll f'ħafna pajjiżi Afrikani xi drabi il-valuri liberali jistgħu jkunu kontraproduttivi, però ma nkunu beżana li nitkellmu kontra dan l-abbozz tantikra għaliex fil-fatt huwa biċċa l leġiżlazzjoni drakonjana u mhux biss ħatkun ta' detriment ta' sigurta u libertà tal-omosessuali fl-Uganda, però tħammeċ l-istampa tal-Uganda madwar id-dinja. L-Uganda mxiet il-qoddim f'dawn l-aħħar 20 sena u f'xi drabi nistgħu jisuha bħala modell bħala l-iżvilupp tal-Afrika. Għalfejn il-parlamentari, deputati ta' l-Uganda jormu rrida tagħhom għalfej għandhom jgħedu fuq l-istess livell ta' il pajjiż tagħhom fuq l-istess livell tal-Iran. din il-leġislazzjoni għalhekk mhix tajba aħna rridu nippruvaw nikkonvinċu lill-Prim Ministru biex ġiċħada. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Senjura Lona ċekka għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Uħot mill-kelima ta' qabli ta' id-dettalji ta' din il-leġizlazzjoni li palissa edha qudiem il-Parlament tal-Uganda. Malaj malaj sta' t nirrekondalkom stork ja' 45 sena ilu kont f'Kampala Erba' ħames snin ilu għansi kont Kampala u kont pizzerija ma, pari, ma persuni li huma omosessuali u lesbjani u l propietarju permetta dan. Però, ministru, ta' dak iż-żmien, illi ħajkun hemm raids. U jiena kont qed nibża fil-fatt u anke l-omosessualità l-Uganda li kont magħkom ma ġara xej dak iż-żmien, però dan kien bidu ta' omofobija sieħa fl-Uganda. Mbagħad għandna dil proposta ta' liġi li mhux biss tikkriminalizza l-omosessualità li ġajja realtà ma wkoll timponi il-pina tal-mewt. Sinjuri, hemm ħafna kapijiet ta' stat fl-Afrika li għamlu ħafna għal pajjiżi tagħhom immessa li taqbad u tajt illi l-omosessualità mhijiex xi ħaġa Afrikana hija xi ħaġa ħażina. L-omosessualità dejjem eżistiet f'kull perjodu, f'kull pajjiż, f'kull kontinent u kulturi u dan irrispettivament mill-liġi. U dan ħajibqa' l-każ għalhekk tajjeb li sibna ftejim fuq eh, mozzjoni konġunta nasib li importanti li immexxu il-messaġġ sabiex nipproteġu l dawn il-persuni. sabiex ma jkunux suġġetti ta' omofobija, naħseb li għanna responsabilta illi niddefendu ġitti ta' bnidem kullimkien u eh, xaqna nfakru l-autorita lokanda li fiħdan. Iftajim ta' koteno, ġitti ta' bnidem għandhom iġu garantit il-kolħat u għalda stan għandhom iġu protetti. Il-mozzjoni kifini Naħseb se jkun hemm ftehim unanimu fuqha hemm organizzazzjonijiet illi qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet tal-LGBT u naħseb li huwa importanti li hawnhekk nappoġġawhom u emmek hemmhekk ukoll. Grazzi Sur Lunaċek. Il-Signora Strifler. Grazzi Sur President din il-kwestjoni fuq għalfej Parlament Ewropew jitratta dan il-punt i għaliex din eh, il-leġizlazzjoni tiddiskrimina u Il-leġizlazzjoni tal-Uganda ila t-dekriminalizza, ila t-kriminalizza l-omosessual ta' żmien twil, pero jekk eh, issa t-leġizlazzjoni t dottata fjannar, għati omosessuali ta' jkunu fissru eh, ħajja l-ħabs dan ifisser ostaklu kbir kontra il-ġlida tal-HIV u l-AIDS hemm liġi oħrajn kontra l-omosessuali fl-Afrika ma dan huwa differenti għaliex kif qal sur Cashman individwi iridu jirrapportaw l-LGBTs l pulizija fi sħin fi żmien 24 sjan kellha jmorru ħabs huma. U dan ovvjament jaffetwa donaturi internazzjonali, organizzazzjonijiet eh, fl-Uganda. Dawk li jiddefendu dritt tal-bnidem kondannaw sottomissjoni ta' din il-proposta, il-President interrompi, jekk joġbok kollega aqra aktar bil-mod, jekk joġbok? Meta ġiet qodem il-Parlament din il-liġi ħafna organizzazzjoni ta' dritt tal-bniedem ikkundannaw. anka pajjiżi bħal Franza, Stati Uniti u anka l-Kummissarju De Hutt ikkundanna l-Uganda trid tobdi l-impenji tagħha u għandha tonora wkoll il-ftehim ta' Kotonu u urġenti għall-Unjoni Ewropea li tagħmel eh, tal-bit u dim l-autoritajiet tal-Uganda għanna nikonsidraw meġdijt l-impen tagħna kif situazzjoni ma tiddeġenera. Fra kollegin, fra kollegin. Kollega, sinjura. Darboħri jek kaqra ftit iktar bil-mod sabiex inkunu nistaw nifmu aħjar xkont tipprova provatajt dawk il-kollegi li jixtiequ jaqraw id-diskorsi tagħhom ninkoraġġihom sabiex jagħtu il-diskors tagħhom lill-interpreti minn qabel. Rek fa' għajni minuti für die Fraktion e Is-Sur Kazmaris għal eh, minuta. Sur President, kollegi, ma nix nitrattaw dal-punt għaliex eh, id-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jgħidu li dritt drittijiet tal-bniedem inkludu drittijiet ta' kulħadd, u għalhekk ma neskludu lil ħadd. Proibizzjoni fuq diskriminazzjoni minħabba orientazzjoni sessuali mhix ħaġa ġdida. Il-problema hi illi mhux kulħadd jista' jaqbel illi dan huwa ksur ta' drittijiet ta' bniedem. Fl-Uganda f'pajjiżi oħrajn pajjiż persuni jgħidu li l-interess tagħna fil-kwistjoni turi illi aħna neokolonialisti u li aħna nindaħlu fil-kwistjonijiet oħrajn. Din mhix verità laqqas għaliex aħna nitkellmu fuq drittijiet universali. Mhix biss id-deċiżjoni tagħna, aħna napprezzaw is-sovranità tal-Uganda pajjiżi oħrajn, imma m'għandniex ninjaraw sitwazzjoni bħal din, grazzi. Il dank Herr Kollege Katzmarek. Grazzi ħafna, Sur Katzmarek. Is-Sur Arif. Sur President, kollegi, nħogost li l-lum għet nitkelmu fuq Din il-liġi li prezentaw fil-settembru li għadda fil-parlament tal-Uganda et naraw illi drittit tal-bnidem demme tiġu perikolati u għalhekk huwa essenzjali dal-ħin illi parlament Ewropew jesprimi ruħu. U jesprima wkoll il-kondanna l-aktar b'saħħitha kontra din id-dispożizzjoni namlu appell il-Parlament tal-Uganda sabiex ma ċettax eh, dan l-abbozz l-organizzazzjoniet kollha kif kien imfakkar Mr. Cashman l-NGOs kollha esprimew ruhom kontra tal-proġett li huwa ostaklu qawwi għal ġlieda kontra HIV AIDS il-Kummissarju de Gucht u l-maġġoranza ta' stati membri flimkien ma' dikirazzjonijiet li saru wkoll mill-President Obama ikkondannaw din l-inizjattiva. Jiena nappella lek il kummissjoni jekk din il-liġi tiġi approvata għanna nkonsidraw meġġik l-impenji tagħna ma' lokanda. Dan ifisser ksur mhux biss ta' dritt internazzjonali ma' wkoll ta' prinċipji fundamentali tal-fejm ta' Kotonu, u għalhekk il-pajjiż ma jkunx issa jibbenefika iktar mill-appoġġ tal-Kommissjoni Ewropea. Kulħadd waħiles għall-orientament sessuali ħadd ma jista' jintbat il-ħabsu jinqatel minħabba orientament sessuali. Grazzi ħafna kollega Arif għal-grupp tal-ħodor il-kollega Rome Farweda. Sur President, eh, xtaqt nitkellem fuq il-punt li neħejna mill-agenda, pero ma nistawx. Issa, fuq il-kwistjoni tal-LGBT f'Uganda jew kol xi ħaġa importanti u tfakkarna li darba oħra rridu nadotaw test ġdijt li danna l-omofobija fil-passat kien rizoluzzjoni differenti fuq il-kwestjoni, bħal protezzjoni ta' minoritajiet u politika ta' kontra diskriminazzjoni, rumen zidu test ieħor l-unika membru parlamentari tal-Uganda li eh, il-persuna li resqed din il-proposta għandha tiġi kondannata persuni LGBT jintbatu l ħab salu omorom jew kella jintbatu għal-mewt. Hemm dispożizzjoni kolletta twassal għal-ħabs ta' sa' snin ċa persuni etrosessuali li ma jirrapportawx 24 sija l-identità ta' dawk kollha illi jafu li huma lesbjani omosessuali jew transgender jew li appoġġaw drittijiet tal bniedem ta' persuni li huma dan ifisser illi l-kol kemm aħna nkunu suscettibbli illi nitbatu qudiem il-qorti minħabba dan. L-Organizzazzjoni Internazzjoni eh, ilhom ifakru l-fatt li dan jaqa' taħt id-dritt tal bniedem ta' privatezza li jintbat li skont il-liġi internazzjonali fejn non diskriminazzjoni tanda tiġi eh, appoġġata. Għal daqstant, donatori internazzjonali, gvernijiet, ONGOs, għandhom eh, jieħdu passi kontrollu għandha jekk daw il-bozzi għaddi, ma u kol għanna morru kontra introduzzjoni ta' pina tal-mewt. Jekk il-talbit tagħna ma jiġux abduti mill-Uganda għandna nsejħu l-Konsil u Kommissjoni sabiex ikkonsidraw minn ġdid l-impenn magħhom tagħhom ma' l-Uganda jekk l-Uganda tgħaddi din il-liġi. Għal daqstant, jiena nifxat nfakkar gvern tal-Uganda tal-obligi tagħhom taħt il-liġi internazjonali taħt it-tim ta' Kotenu illi jitlob illi jiġi obdu tiġi obdu tal-liġi internazzjonali. Grazzi. Il-danka kollegi. Grazzi ħafna kollega. Kollega Rumi Valweda, is-Sinjura Gomes għal-minuta l-Europa għandha intervjeni bl-istrumenti kollha disponibbli għalija fil-kuntest tal-tim ta' Kotenu. Għanna bżonn sospezzjoni definitiva ta' din l-inizjattiva. Soġġett l interruzzjoni ta' kooperazzjoni ekonomika mal-Uganda, meta realizzajċ fija il-proposta u meta smajna fuq eh, situazzjoni tal-omosessuali fl-Uganda u anka ta' pajjiżi oħrajn madwar l-Afrika, sortentament naraw il-omofobija għada xi ħaġa li għandha l eru f'ħafna kulturi. hija xi ħaġa li taħsadna meta naraw l-evanġelisti Amerikani qed jimmobilizzaw u anke jagħtu fondi għal dawn l-inizjattivi fl-Afrika. L-Ewropa trid tagħmel dak kollu li tista' fil-post dawn il-pajjiżi sabiex tinneutralizza u tiġġielet kontra eh, l-impatt negattiv ta' dawn l-Aġenziji ta' Intolleranza. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Gomes. Sorry, Anes, għal-minuta. Sir President, Neħu gost nara opinjoniet unanimi espressi mill-kollegi f'għawnek f'din il-kamra, nitkellem fuq din il-proposta li tresqet fil-Parlament tal-Uganda. Din il-proposta għanda opinjoni unanima fil-Parlament Ewropew u jina xtaqt ninaqat mal-kollegi u dan u kol għan esprimiħ fil-vot tagħna ninaqat ma' Michael Cashman u gruppi politiċi kollha li esprimew ruhom għaliex il-ġrida kontra l-intolleranza u l-diskriminazzjoni ma' speċifiku l-omofobija u pina tal-mewt ifissru li irridu nkunu b'saħħitna, irridu inħedġu l-konvenzjoni u l-konsil sabiex jieħdu pozizjoni ċara bħalna sakemm ma ninjorawx għal dejjem din il-proposta eh, għanna nkomplu nibqaw nġildu grazzi ħafna grazzi ħafna keġdi għaj Grazie ħafna President. Staqtu kol najt illi jiena ma naqbilx ma, din, ma dan l-abbozz jikriminalizza sessualità u jikriminalizza wkoll il- nuqqas ta' oti ta' informazzjoni fuq orientazzjoni sessuali xaġan aċċettabli. Xaq nissa fuq il-fat li diskussjoni li għanna qed issir f'kuntest fejn qed nitkellmu dwar it-tieni reviżjoni tal-fejm ta' Kotonu illi eh, l-Uganda huwa pajjiż illi firma dal-ftehim. U dan il-ftehim jipprovdi l-obbligu li jiġu rispettati drittijiet tal-bniedem. Fil-komitati rilevanti l-lum kena il-rapport ġolli fuq il-fuq kotenu u diskussjoni li għanna l-lum anka jekk ġa kena diskussjoni simili qabel jgħatuna kontest illi fih nistgħu nitkellmu biss kontra dak li qed iseħħ fl-Uganda palissa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Preda, anzi l-Onorevoli Rutella. Sir President, Mejju li ġej fl-Uganda, f'Kampala, se konna konferenza illi ħaq tirrevedi Eh, l-istatut ta' Ruma sabiex nirrevedu l-istatut ta' Tribunal Internazzjonali u naħseb illi l-Uganda għandha tivverifika l-ġiet tagħha sabiex timxi skont liġijiet kontra diskriminazzjoni. Grazzi. il komissarju Samiċki. Sur President, onorevoli membri. Il-Kommissjoni ħasba dwar l-abbozz ta' liġi kontra l-omosessualità introdotta reċentement fil-Parlament tal-Uganda. Jekk adottat l-abbozz għajjem punti ta' drittijiet ta' bnidem li huma importanti ħafna l-Kommissjoni. Il-Kommissjoni taħseb illi eh, liġijiet kontra l-omosessualità bħal dan l-abbozz imur kontra l-Konvenzjoni ta' ġittita mid dan tal-ġus ma'uda l-Uganda ratifikat din il-konvenzjoni. U għal daqstant għandha l-obbligu illi t-rispetto mingħajr diskriminazzjoni jew distinzjoni. Liġis nazzjonali tkun konsistenti ma' obbligi ta' ġittita tal-bnidem internazzjonali. L-abbozz ukoll imur kontra l-appoġġ l-Unjoni Ewropea tal- l-obbliga ta' u da' kon f'dwar l-orientazzjoni sessuali u f'diskriminazzjoni tal-omosessualità. Il-Kummissarju Deħuħt personalment għajjem dan it ħassi fitra l-President Museveni f'Novembru li għadda. Huwa saħa fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem li huwa punt ta' importanza kbira Kummissjoni u anke l-Parlament Ewropew. Madanna kollu, huwa għasprema il-fiduċa tiegħu l-President li taħt il-gwida tiegħu leġislazzjoni padi ma tiġiġ introdotta. Il-presidenza u l-kapita missjoniet f'Uganda u koll għajmu dan din il-kwistjoni ma' gvern tal-Uganda nun f'numru ta' okkazjonijiet waqt laqat ma' l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Ġustizja f'laqat ma' l-Komitat ta' ġittit tal-Nidem tal-Uganda. fi 3 ta' Deċembru, il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Trojka ma' mal-Ministru tal Baranin Barranin jadar boħra għajmu l-kwistjoni u konfermaw la pozz taħħom għal libertajiet fundamentali u fakru kol li l-Uganda tobdi l-oblik internazjonali. Il-Ministru fil-waqt li semma valuri tradizjonali tradizjonijiet li diffiċ li tibdel u għal ehm, kampanju orkestrati sabiex jietu vantaġġ ta' nis foqra li jieġu ehm, jieġu konvertita l-omosessualita huwa qal illi hemm informazzjoni għaddeja fil-Parlament sabiex il-Parlament jieħu deċiżjoni informata fi spiritu ta' partnership bejn l-Uganda u l-Unjoni Ewropea dawn il-punti u oħrajn se jwaslu għal-revizjoni tal-abbozz biex jagħmluha kompatibbli ma' prinċipju internazzjoni ta' non-diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. Grazzi ħafna kommissarju. Id-dibattitu huwa magħluq. Il-votazzjoni nagħmluha fl-aħħar ta' dibattitu. Issa, ngħaddu għal seba mozzjonijiet ta' Riżoluzzjoni dwar l-Azerbajġan, libertà tal-espressjoni. Nibda bl-awturi l-Onorevoli Provera għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President,